votazzjonijiet l-ewwel qed għandi xi affarijiet ngħidilkom il-President irċieva l-grupp IPP u SND u anke s-segretarjat ehm, mhux ehm, ukoll tal-ennajs tal-mhux iskritti. U rrit naqra hekk. Għal Kumitat tal-Industrija u Riċerka u l-Enerġi sur Massimiliano Salini flok Antonio Tajani għad delegazzjoni għal ehm, Repubblika Federali tal-Brażil u għad Sinjura Gardini flok Sur Tajani għad-delegazzjoni relazzjoniet mal-Mercosur, Isur Salvatore Domenico Poliese flok Antonio Tajani għall-Assembleja Parlamentarja um, ehm, Latinoamerikana Domenico Poliese flok Atajani eh, għad-delegazzjoni tal-relazzjonijiet bej Maghreb u l-Unjoni tal-Maghreb eh, Madam Ines Sander flok għandam Aziano u Sinjor Valencia flok Ines Aleas Assenda għal Unjoni għal Mediterran, Sinjora Ines Aleas Sender flok Inea Valenciano u għal delegazzjoni Euronest, Onorevoli Grappini u il-grupp tal petizzjoni Onorevoli James flok Marie Le Pen. Hemm kummenti? No. Il n'y en a pas. Le? Mela deminazzjonijiet ġew approvati.